fil Benjen u Emer Costello mill-15 ta' frar li għandhom ikollhom il-validazzjoni tal-mandat tagħhom. Hemm xi oġġezzjoni għal dan? Le jidher li mhux il-każ. Mela konfermati li l-mandat tagħhom validu. Roger Helmer qal li mhux iktar membru tal-grupp tal-ICR u mill-5 ta' Marzu din is-sena ser ikun membru tal-EFD.